Jasen Selimovic il-saħħa tal-animali. Issa l-kelma l-relatur l-onorevoli Selimovic, grazie ħafna, Sir President. Permettu li nibda billi nirringrazzja l-Shadows kollha l-xogħol eċċellenti li għamlu. Dana xol xogħol kien komplikat, leġlazzjoni komplikata, wiesa ħafna, kien bżonn ta' approċċ wisa ħiliet illi minnajrom ma stajniex nilħu dan il-rizultat tajjeb ħafna. Nishtin ringrazzja koll il-Komissjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Komissjoni kella ħillit taħħa tajbin ħafna f'rigward ta' kreativita u flessibilità fin-negozjati. Najdilkom prosit fuq dan. nishtin u koll ringrazzja specialment il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, dedikazzjoni għal dan il-sujġet partikolari tana. Ta tatna l-opportunità ta' deb eh, ħaġa tajba ħafna biex niksbu ftejim li l-Parlament Ewropew eh, joġbu fil-fatt. L-ewwel net għandna l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea li titkellem dwar il-relazzjoni bejn il-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bnedmin u l-benessri tal-annimali u dan skont il-prinċipju tal-saħħa waħdanija kif nafuha il mart trasmissibbli li jaqgħu taħt il leġislazzjoni bħal il-mar tal-influenza tal-tjur u U l-istess, dana jot anki firgwa tal-bnelmin u għanna l-istess impatta għonek u bek għanna leġlazzjoni tajba biex nindirizzaw dan il-punti kollha aħna mħejjin so għanna odda biex naħdmu fuq kull marti li jista joħroġ fil-ġejjeni u anki niprevenuhom mill eh, milli jispuntaw. Fil-qalba ta' din leġislazzjoni nitkellmu dwar il-bdewa, kull persuna li jaħdem mal animali niżguraw li dawna jisegwu il-prinċipju tal-trabbija tajba tal-animali u anke fil-gwad tal-medicina tal-animali għandhom jintużaw b'mod sot u kull intelligenza jiġifieri fil-ġejjeni jkun iżjed diffiċli illi tuża l-antibiotiċi um, biex taħbi l izbarji fil trobija tal-animali u anki nitkellmu fil-leġitazzjoni fil-rigward tal- tal-klib fit-toro eh, miżuri nazzjonali biex niprevjenu il-mart li jinfirex permezz tal-animali li jkunu fil-toro meta jiedu miżuri jridu jizguraw li ma jkunx hemm tpatija l-annimali u dawk li jirrabu l-annimali raħala għandhom jirreġistraw il- għandhom ikun reġistrati u l-Kummissjoni Ewropea taw mandat għall-adozzjoni tar regoli fil gwat reġistrazzjoni tal klip jekk ikun hemm bżonn fil-ġejjeni barra minn hekk għandna kwestjoni orizzontali u komplikati ħafna fil gwat tal-leġislazzjoni u leġislazzjoni delegata. Il-Parlament Ewropew għat għandu kontroll fuq il kwestjoni li zjed importanti bħal per eżempju l-elenku tal-mart li ikun koprut tkun kopruta mill-leġislazzjoni tal-Ministri tal-Umbat mm, il-punti tekniċi jiġu eh, kopruti mill-Kumitat Tekniku. Tana kollu tas leġislazzjoni li se jiġi votata għada eh, U eh, dan rezistenza kontra l-antibiotiċi fost eh, il-blenmin u anki l-animali għanna 39 kapitlu. Eh, issa għanna leġislazzjoni waħda nija biss li miri ċari u eżempju tajjeb li tista' tissimplifika l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-benessri tal-animali. Il-prediċtur tiegħek, Sir Paulson, Eh, Signora Paulsen ħadmet fuq dan u jiena grazz ħafna leja għal dan ix-xogħol. Issa għandna pożizzjoni eh, unanima f'dan il-komitat u nitama li l-Parlament kollu jappoġġaħ fil-votazzjoni għada. Ningrazzjak issa għal-Komissjoni natru kelma lill-Kummissarju. Grazzi ħafna membri onorevoli, jena kontent ħafna li jiet hawnhekk qudiem il-plenarja illum biex nikonkludu b'kull suċċess dan ix-xogħol tagħna fuq ir-regolament dwar il-mart li trasmissibbli tal-annimali eh, illi nirreferu għalih ħizir komunament pala liġi dwar il-saxħa tal-animali. Eh, leġislazzjoni importanti ħafna din huwa riżultat ta' xogħol sfiq tal-Parlament mill-Kunsill u mill-Kummissjoni. Ir-riżultat huwa fl-opinjoni tiegħi kretu għall-istituzzjonijiet kollha kollha għandhom ftehim fil-fond tal-importanza fondamentali tal- tas-saħħa tal-animali u r-rabta tagħha mas-saħħa tal-bnedmin. Barra minn hekk jarfu kollha li l-tfaqqih tal-mart fost animali u dan il-kriżijiet eh, eh, jinfaqaw xi kultant u bekk għandna nkunu lesti biex naħdmu fuq dawn ikun xikun ikun xikun hemm fil ġejjini Il-benessi tal-animali jfisser li kolla il-settur tal-bidja aħjar dana ifisser l-kompetitività tagħna wkoll fis-swieq internazzjonali. Regolament ġdid se fit se jfittex se jkollu sistema eżiet sempliċi u effiċenti biex niġġildu l-mar tal-animali, nissalvagwardjaw il-saħħa tal-bnedmin u jkonna eżiet ambjent iżjed kompetittiv għal-bidja tagħna u s-settur tagħna tal-bidja bekket niċċaraw il-responsabilità tal-atturi kollha il-tobba u dawk kollha fil-bidja l-awtoritajiet kollha u bekk niġġieldu it-tfaqih ta' dan il-mart u anki bekk ikonna mod immirat lejn ir-riskju. Għandna kunċett fil-rigward tal-saħħa waħdanija u hija soda u et għanda l eru li jett jisiru iżjed sodi, anke fil-gwad ta' rezistenza kontra l-antimikrobiċi tana u dini għada ta' għodda prinċipali fil-gwar tal-istrateġija tal benessi tal-animali fil-gwar tal-2030. Ix-xogħol tagħna mhux dejjem kien faċli iżda d-diffikultajiet ibnijom F'dan il qafa ġdid neħin eh, diskutajna kull problema mal-partijiet interessati kollha u bekket nistenna ħerqan ehm, bil-tamu bl-aspettattivi għall-appoċ għal dan il-fajl. Ix-xogħol ovvjament se jitkompla permessa tal-atti delegati u implementati u anke bl-implementazzjoni pratika tar regoli ġodda li aħna naqblu dwarhom. President, membri onorevoli, jiena grat għall-Parlament għal dan il-kontribut tant importanti. L-approċ kostruttiv tijaw fisser zviluppa eh, il-traġit ta' dan il-fajl u bekk nishtiq nirgrazzja Signora Paulson għal ksib eh, li huwa tal-aġef fil-ksib tal-ftejim fil-negozjati ehm, politiċi u Signora Selinovic għax xogħol li għamlet u biex waslet biex dan il-fajl jasal għal dan l-istadju finali. Nishtiq nirgrazzja r-rapporters għal eh, parlament attwali u anke ta' qabel frigward ta' negozjati u għall-isforzi għawijin tagħhom. Nittama li bekk nisaw neħdu l-aħħar pass biex dan il-fajn fajl tal-importanti wasal għal konklużjoni b'kull suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi lill-Komissarju. Issa l-gruppi politiċi fisem il-PPE deputat Albert Dess. Tista' titkellem. Grazzi ħafna, President. Komissarju, jiena u kol nishtiq nirringrazzja l-relaturi Shadows u lilek, Kummissarju. U anki l-Presidenza għal dan ix-xogħol kollu li għamiltu f'dan. Dan il-fajl. Għanna regolament ġdid li se jissostitwixxi 15 il-regoli differenti fil-gwad tal-prevenzjoni u l-eliminazzjoni tal-mart. Se jiġu amalgamati u bekk ikonna eżjed ċarezza legali. Saru ħafna kompromessi u mijiet ta' emendi inaqdu hawnhekk f'dan il-fajl. Irnexxilna niksbu kompromess tajjeb biex nipromovu s-saħħa tal-animali u niġġieldu l-mart periodi ta' effiċenti ta' u kooperazzjoni bejn l-28 stat membru huma essenzjali u anki bejn l-istati membri u pajjiżi terzi dana kollu fil-ġejjeni se jkun garantita ħjar. Għalina kien importanti li konna kriterji ċari għall-elenku tal-mart. Irridu jkunem fit-test tal-leġislazzjoni għax għanna bżon ta' trasparenza u deċizjoniet teħid ta' deċizjoniet trasparenti u anke aġġornament tal-mart. Nilqaw il-fatt li dan regolament se jiżgura saħħa pubblika aħjar u se jwassal anki għal attrabija tal-animali aħjar għax bekk inkunu nistgħu niġġieldu l-mart. Il-grupp tiegħi meġ dubju li se jappoġġa dan maġġoranza kbira u kummissarju inti se tiżgura li dana se jidħol fis seħ sew u kif suppost. Grazzi. Mela fisem il-grupp SND. Signora, eh, l-onorevoli Michela Ġufrida, għandek żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Mela, għawnek għed nifacċaw emerġenzi differenti fis saħħax l-animali kienu għed jinataw l-etjatu għom l-bnedmin. Eh, kienem anki dawn il-kazijiet fil-medja u kienem it-teddit u kol ta' marti ħor li kien se jiġi transmess u dan il-proġett se nġilduħ nishtiq ringrazzja l-kollegi, il-relatur u l-onorevoli Paulson li konkluda l-mandat tijaw b'dan il-regolament u kiseb suċċess kbir u rnexxilu jadotta konsens kbir fost il-gruppi kollha. Għanna żewġ eh, punti li xtaqt nenfasizzhom. L-ewwel net, finalment, fl-aħħar għamilna bl-isfet fuq l-ambjat li dana jiddependi, dana huwa importanti għal benestri tal-animali, dana jiddependi mill-kondizjoni tal-ħajja tagħhom. Animal ma trattat eh, ma jistax għax sew il-13, l-artiklu 13 huwa importanti. Kull min jaħdem mal animali minn eh, ir-raħala u oħrajn iridu inaqqas inaqsu il-tbatija tagħhom fit-trattament tagħhom li iwieġeb għal skont l-umanità u mbagħad l-aspett tal-prevenzjoni firgwad tal-mart irridu niġilduhom permezz tal- tal-medicini, l-użu tal-medicini, l-użu aħjar tal-medicini u anki permess tal-responsabilta ċara ta' min qed jieħosib dawn l-annimali. L-importanza ta' dan ir-regolament tinsab fil-qafas legali fil-gwar tal-atti leġlativi differenti ta' qabel illi xiftit minnom kienu ġew minn sittinijiet regoli fil-gwar tal-benessri tal-animali apparti mill-saħħa tagħhom Però hemm iżjed meħtieġ fl-Ewropa fejn għandna violenza mhux ġustifikata u anki tortura fil-gwatt tal-annimali. Eh, dana jiseħ wiz ta' spess u jiġu tollerati jew anki ignorati. Grazzi, l-Onorevoli Ġifrida. Issa, is il-kollega li jmiss il Grazzi ħafna, President. Jiena nixt najt prosit li sur Salina veċu anki l signora Paulsen li miex madix hawnhekk għal dan ix-xogħol tant eċellenti. Aħna se nadottaw regolament li se jkollu impatt enormi fuq il benestri tal-annimali fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa importanti ħafna mhux biss minħabba l-fatt li l-annimali u l-saħħa tagħhom huma importanti zanki minħabba s-saħħa pubblika għal saħħa tagħna bħala shadow mill-grupp tal-ICR nixtieq ngħid li jiena kuntent ħafna li minħabba l-fatt li ħafna idejat eh, iddaħlu fil-gwad tal-animali domestiċi u dawk li jinsabu barra fit-triq, jiġru fit-triq u l-obligu li t-reġistrom u t-identifikom. Dan huwa pass importanti u tajjeb fl-aħjar direzzjoni. Iżda dan mhuwiex biżejjed l-Unjoni Ewropea għandha wkoll tieħu terfa' responsabilità għal atti umanitarji ħafna problemi, soluzzjoni tal-problemi fil-rigward tal-annimali li jiġu fit-toroq. proċeduri tal-isterilizzazzjoni għandhom jiġu sussidjati mill-Unjoni Ewropea. Mela, l-grupp tal-Aldesa, Ħutima għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna. Signori, it-teddida tal-residenza tal-mikrobi, tal-kontra għall-azzjoni kontra l-mikrobi, hija xi ħaġa li maħniex qed suwa sew 76% tal-ġenerazzjoni mill-1988 ma kellix ehm, tipi ġodda tal-antibiotiċi li ġew eh, skoperti dan ifisser li l-bnedmin ridu jieħdu azzjoni ferba snin biss il-konsum tal-antibiotiċi mill-annimali naqas biżjed minn nofs. Ħaġa tajba illi l-Presidenza Olandiża għamli ta' priorità fl-ewwel darba fl-istorja eh, ġiet organizzata laqgħa fejn iltaqgħu il-Ministri kollha responsabbli Il-leġislazzjoni ġdida dwar il benessu tal-annimali li ġiet negozjata fl-Unjoni Ewropea hija pass fid-direzzjoni tajba l-effetti tal-grupp liberali fisser li aħna stajna niksbu ehm, ah, affarijiet importanti ħafna speċjalment rigward tal-leġislazzjoni fl-użu responsabbli tal animal tal-antibiotiċi. Taqis fl-użu tal-antibiotiċi huwa diffiċli. L-ispejjeż huma importanti hawnhekk mhux aċċettabbli li illi eh, wieħed jinvesti u ieħor le. Irridu niġġildu l problema fil-qalba tagħha, fl-eruq tagħha, għandna bżonn leġislazzjoni tajba hija tajba, però għandna bżonn ta' dħul fis-seħħ ukoll. L-Olanda hija ta' eżempju fit-tnaqqis tal-antibiotiċi, l-bqija tal-Ewropa għandha eh, issegwi l-eżempju tagħha. Mela fil-grupp tal-NGL. Sur, ek l-onorevoli, ek għal-minuta u nofs, grazie ħafna President. Fissem il-GUI u l-NGL jena nixti l għol net nirringrazzja relatur Sur Selimovic u Signora Parson. Għal-kem miex għawnek nixti nirringrazzja u mit-tnejn. L-artiklu wieħed diġà jitkellem dwar l-fitar tal-dbatija l-animali u l-ġieħ l-animali punt pozittiv ieħor huwa reġistrazzjoni pozittiva tal-animali tal-raħħala professjonali kollha u naħseb li dan jkun ta' kontribut biex niżguraw li ma jkunniex wis eh, beħ negozju illegali kullim kif id-dinja ġdana jwassal għal ħafna tbatija fost animali għandna eh, fabriki li huma involuti għandek friħ li mhumiex eh, m'għandhomx it-tilqim u l-regolamenti eżistenti huma diżastrużi U din hija situazzjoni li tista' tikkontribwixxi għal tifrix tal-mart kif nafu. Din il-proposta mhix waħda li fil-fatt tħares l-annimali għal kem il-disposizjoniet jirreferu għal saħħa tal-annimali l-ewwel net jitkellem dwar l-evitar tal mar trasmissibbli. Li nixtiequ li l-Kummissjoni toħroġ biċċa qafas fuq tal-leġiżlazzjoni fuq is-benessri tal-annimali. Qed nitkellmu fuq annimali li jħossu mhux qed nitkellem fuq xi ħaġa mingħajr sensi, qed nitkellem fuq kull tip ta' annimali dan huwa din kwistjoni problematika u d-definizzjoni kif qiegħda bħalissa titkellem fuq il-klieb fit-toroq. Issa dit issa fil-futur aħna għandna bżonn eh, protezzjoni, leġislazzjoni ta' protezzjoni għall-annimali eh, ta' triq. Nista' nagħtikom bħal eżempju wkoll dak li qed jiġi fir-Romanija. Il-kellim li jmiss. Żewġ minuti kjoġbok. <clears throat> għal żewġ minuti. <clears throat> Aziz u kollegi, nixtieq nieħodu l-opportunità nirringrazzakom għax-xogħol li sar f'dan il-kamp. Nixtieq ukoll nirringrazzja r-rapporter għal rapport tajjeb peress li l-leġizlazzjoni għabis għafas għad dan il-dokument hija biżejjed tirrifletti il-kwistjonijiet kollha għal prevenzjoni ta' mart fost l-annimali. Aħna nappoġġjaw l-anijiet tagħha li nippreżentaw l-annimali mhux biss nipproteġu l-annimali mhux biss minn mart immanka minn stress u minn uġieħ <clears throat> qed nisqu wkoll fuq mazz tal-annimali u wkoll il-bdiewa li jinvolvu l-annimali. Nixtieq inżid ukoll fuq il-ċirkustanzi strutturali jistgħu jfixklu l-effettività tal-aħjar tal-aħjar tal-aħjar eh, ħsibijiet li għanna f'moħna huwa li id-dħul finanzjarju tal-bdiewa jitbaxxa ħafna, per eżempju taħt il-flus kull ma jmorru li għandhom li ma jipermettux iżjed li jagħmlu l-investiment meħtieġ f'dak li għandu x'aqsam ma' benessri tal-annimali u anka l-ikel eh, tal-annimali. Dan jinvolvi ċerti stati membri ma' tini għattini sena e, annimali tal-ħalib mux qed jirċivu e, l-lajnuna meħtieġa għaliex għax il-supplements u mediċini mumiex għal-but tal-bdiewa iżjed il-kondizjoniet mumiex kon tajbin tal-problemi u da minħabba fatturi ekonomiċi nixtieq nisħaq fuq il-kollegi tagħna biex jivutaw favur dan ir-rapport u ejja u aħna l-koll nkunu konxi li għalkemm ma nindirizza sakemm ma nindirizzawx il-problemi tan li qed jiffaċċjaw il-bdiewa protezzjoni tal-annimali mhux se jkun hemm biex fl-Unjoni Ewropea jkollna annimali b'saħħithom. Grazzi l-kellim li jmiss. l-onorevoli il-wasso minuta u nofs kjoġbok. Kiva grazzi, President. Fil-rapport, skont dak li qed tajt, imma l-trajiet reċenti qegħdin naraw illi ma tantx huma rispettati id-drittijiet u xi biċċeriji laqas biss għandha faċilitajiet adattati u għalhekk kif it-test qed għanna għandna bżonn illi nirrispettaw il-katina kollha għax qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq is-sigurtà eh, tal-animali u għalhekk il-sigurtà ta' l-ikel. U għalhekk għandna bżonn inħarsu l-benessri eh, u ma rridux l-annimali eh, ibatu mill-istress u meta jiġu biex jiġu mbiċra u għadda stant per eżempju ma rridux lanqas illi dan il-kondizzjoni waslu per eżempju għal salmonella. U iva, nitkellmu fuq it-trasport, il-metodu tal-alf u l-Olanda iddeċidow illi kollum regoli iktar stretti uh, l-obbligi ta' etikettar partikolari din hija uh, dan huwa kriterju etiku u ta' loġika li għandu f'moħħu il-benestri ta' l-annimali għax jekk le eh, ikonna dawn il-kondizjonijiet ta' sanitarji eh, ta' per eżempju fil-biċċeriji u nafu wkoll li jista' jwassal ukoll għal mar tal-intestini. Anke dak li għalla ħamina nsaqsi l-Kummissjoni biex tieħu l-miżuri neċessarji biex tevita illi prassi intollerabbli naraw ċerti biċċeriji ma jibqawx u ma jkunux iktar possibbli. Grazzi. Braxi poku basi depitta. Grazzi ħafna. Il-kell refoli onorevoli kellim li jmiss. L-onorevoli Dodds sa' minuta kjoġbok. Grazzi, Sur President, Sur Komissarju, l-ewwel ħaġa nixtieq. Nirringrazzjakom, nirringrazzja l-rapporter għax xogħol li sar fuq dan il-fajl daqshekk twil u importanti. Jina kawta meta nilqa dan il-rapport fuq li għandu xaqsam ma' s-saħħa tal-animali u l-protezzjoni tal-konsumaturi mal-Ewropa kollha mat għandna bżonn iktar evidenza xjenzjali għall-reżistenza mikrobiali fost l-annimali b'din ir-reżistenza rridu nassiguraw li l-bdiewa jkollhom aċċess għal-odot neċessarji biex jittrattaw il-mart fost l-animali. Iwa obbligatorju li is-saħħa tal-annimali ma tkunx eh, kompromizzata minħabba leġislazzjoni mhux neċessarja. Meta niġu għal rapportar minn forzar ta' dan l-istati membri kollha jridu eh, ikunu konformi bl-istess mod il-bdiewa fir-Renju Unit m'għandhomx jistennew illi jikkompetu eh, f'żewġ livelli mal-Ewropa u oħrajn mal-Ewropa kollha jkunu iktar favoriti. Grazzi ħafna. Grazzi. La signora deputata Esther Garcia. Issa deputata Lija, herra, onorevoli Herans Garcia. Għadilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna, President, eh, Sur Kommissarju. Mela, se nivvotaw fit-tieni għarri dan ir rapport tal-Konsil għal dak li hija il-saħħa tal-animali kif ukoll għal-Kummissarju stess u anki għas-Sinjura Pulsin tal-Leġislatura ta' qabel u għalhekk nasbiju aċċettabbli aħna tina iktar faċilitajiet u l-Kummissjoni Ewropea qed iktar faċilità biex tkun tista' timpliwenta biex ma jkunx hemm eh, dan il-Mart u għalhekk aħna għanna lista ta' Mart li hija twila ħafna li tista' tina wkoll iktar sigurtà eh, legali u dik tas-saħħa u għalhekk se jkun hemm rwol iktar attiv għal dak li għal mart kif ukoll ġlida ta' kontra il-mikrobi fil-ekosistema u l-iżvilupp li għaddej. U għalhekk kif qal sur kummissarju fil-interventi u inizjali, inevitabilment il-mart tal-annimali eh, jasal ta' sikwiet. U però jekk nkunu iktar lesti fis-sistemi tagħna, Kif kontat ngħid mela jekk nkunu ikonna sistemi iktar preparati biex nkunu nistgħu niġġieldu il-mar ta' annimali, inqas ikunu nistaw joqtu l-annimali kif ukoll il-belmin u l-ekonomija tagħna. U għalhekk eh, prosit l rapporter u daw kollha illi kontribuaw għal dan ir-rapport grazzi lill komissjoni Ewropea u nittimaw li nkumplu meddin l-qoddim mingħajr problemi. Grazzi. Grazzi ħafna. Staċċetta blu card, Missur Sami. Iva? Iva. Sur Sani, kiosbok. Egyetértek azzal, hogy nagyon-nagyon sok erények. Signora, kollégi, jiena fil-fattiva naqbel il-regolament li għanna bħalissa għandu ħafna vantaġġi imma jiena għandi mistoqsija. Kont qed titkellem fuq flessibilità. Imma f'ċerti pajjiżi sistema għal benessri fl-annimali hija deċentralizzata. Da xi fisser? Ifisser li huwa impossibbli għalina li nieħdu approċċ Ewropew f'da kollu. Hemm xi periklu f'da kollu taħseb? Iva, jena naħseb eżis kollega niġi minn wieħed minn dawk il-pajjiżi l-iktar deċentralizzat mill-Unjoni Ewropea, ġifieri Spanja u m'għandniex problema għal dak li hija ċentralizzazzjoni, imma dak li għandna bżonn hija organizzazzjoni u lek lek affarijiet joperaw so lek l-affarijiet eh, fil-din il-katena, l-aktira kollha kemm jiffunzjonaw so mhux suppost ikun hemm problemi. U għalek aħna naraw minn Spanja li għanna bżon ta' sistema għaġli biex hekk flessibbli biex hekk il komissjoni Ewropea tkun tista' tiġielet kontra dan il-mart l annimali kif rajna wkoll fil-serija fastidjosa u eh, ma ma jkunniex inkapaċi illi naġixxu per ma naraw meta ċertu drabi jkun hemm każijiet fl-Unjoni Ewropea. Idea ċentralizzazzjoni mhijiex problema, ma għandna bżonn organizzazzjoni. Grazzi. Onorevole Nikola Caputo. U issa l-Onorevoli Nikola Caputo, kjoġbok. Grazzi, President. L-użu inadekwat ta' din il-medicina ta' fost għall-annimali u l inkwinament ambientali ħaffew il-prezenza ta' oddera ta' problemi f'dak li għandu xaqsa ma' saħħa tal-annimali u għankat eventualment is-saħħa tal-bniedem din tiġi wkoll fil hemm bżonn nirrafforzaw il-miżuri li għandna bħalissa u nieħdu miżuri iktar b'saħħithom, speċjalment dak li għandu ċasam mal-prevenzjoni ta' tal-antimikrobli u nevitaw il-propagazzjoni tagħhom. L-istati membri jridu jimpenjaw ruhom fil-ġbir ta' data li, li jkunu dettaljati biżejjed biex ikun hemm titjib fis-saħħa tal-annimali u b'mod li nkunu nistgħu impoġġu politiki u bekk nifavorixxu tnaqqis ta' riskju ta' dan l-eżistenza mikrobjabli. Nixtiequ l-Kummissjoni wkoll eh, tippubblika b'mod perjodiku l-użu ta' dan il-tip ta' medicin, medicin medicinali antimikrobi fost l animaj tal-Unjoni Ewropea u skont l-istati membri individuali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U issa James Nicholson għal-minuta. Grazzi ħafna. President, regolament ta' mediċini veterinari u importanti ħafna biex nassiguraw illi ikun kwalità sigura u effettività u niproteġu il- il-saħħa tal-annimali, il saħħa tal-bniedem u anka wkoll is-saħħa tal- fil-prodotti agrikoli anka il-veterinarju Kaps fil-konsistenza tiegħi tkellem ukoll fuq dan u biex iżdied tiżdiet il-potenzjal ta' reżistenza mikrobjali bħala tħassib ukoll ta' tuberkolożi fost il-bovini fil-kostituenza tiegħi stess il-liġi Ewropea dwar is-saħħa tal-annimali tkun importanti wkoll biex issir din il-leġislazzjoni u f'qafas għal saħħa tal-annimali fil-20 sena li ġejja. Għandna bżonn approċċ għas saħħa tal-annimali, leġislazzjoni li jkoll tifoka b'qawwa f'simpliċità u flessibilità tal-mart simplifikazzjoni u armonizzazzjoni ta' leġislazzjoni u eżempju tajjeb ta' regolamentazzjoni aħjar u immorru li lin mill-amministrazzjoni zejda u kol f'dan il-waqt ngħid nati tributu koll l-Onorevoli Polsen illi kienet importanti ħafna fil-Kumitat tal-Agrikoltura u nittamaw li dan ikun ukoll e, e, messaġġ ta' ringrazzjament għal dak li tant kienet edha tiġġilet għalih. Grazzi ħafna ħafna. U issa Franz Obermajer. Grazzi ħafna, President, nittama li kolli l-istess tolleranza tal-li nitkellem ftit iżjed mill-ħin tiegħi fi studji sal-2013 aħna rajna zieda kbira ta' materjal antimikrobjali mal-130.000 tunnellata u għavolja dan jiet jonqos u għallek aħjar li nitolbu l-dinja tal-agrikoltura biex tkun kawta bl-użu ta' dan il-prodotti imma użu anti bjordu hija ħaġa u fil-Stati Uniti skont statistika emżieda fl-użu ta' dawn l-antibiotiċi. Ovvjament, għana nabżon l-Unjoni Ewropea taġiċi b'mod globali. Il-konsumaturi ma jridux ikollhom laħam kontaminatu u żgur mhux permezz it-titib u mhux permezz tal-bib ta' wara. Grazzi ħafna, onorevoli. Giorgio Sapidreos, il-kallimni grazzi President s-saħħa tal-annimali hija marbuta mill-qrib ma' dak li nieklu aħna u dwar kif aħna nittrattaw l-annimali għalhekk huwa importanti ħafna li għandna nimmonitorjaw il-kwalità tal-alf tal-annimali biex inkunu nistgħu nindunaw u nittrattaw dak il-mat li għalihom l-annimali jkunu suġġetti biex daw ma jaqgħux għal bniedem fil-prodotti konsumaturi bħal ġobon, laħam, ħalib tibdil fil-klima u kummerċ qed iġib miegħu ħafna riski għall-annimali u ukoll allura jaqgħu fuqna wkoll. Allura aħna l-Unjoni Ewropea timmodernizza tissimplifika u tafas il-verifiki tagħha l-annimali li jiġu jiġu importati minn pajjiżi terzi biex bekk ikollna sigurtà fil-prodott u nipproteġu is-saħħa tal-bniedem. biex nafas fuq dan il-punt tiegħi nitkellem fuq il-Greċja li timporta b'mod illegali naċ u oħrajn mill-fajrom. Dan ma jkunux għaddew mill-ispezzjoni għallu jkostitwixxu periklu kemm ma s-saħħa tal-konsumatur kif kollha s-saħħa tal-annimali. Grazzi il-kellim li jmiss. Marjana Petir. Grazzi ċe. Nishtiq nifraħ li Sur Sramovic għal dar rapport tiegħu. Ikolli ngħid illi saħħa tal-annimali huwa importanti ħafna s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea u ċittadini tagħha. U aħna mħasba ħafna minħabba iż-żieda fir-reżistenza antimikrobjali dan huwa riskju li kull ma jmur qed jikber għas-saħħa pubblika u s-sigurtà pubblika. Użu eċċessiv ta' antibiotiċi wassal għad ta' strains ġodda eh, ta' bakterja li jkunu rezistenti għall antibiotiċi Użu eċċessiv ta' antibiotiċi huwa ta' ħsara kemm għall-annimali kif kollha s-saħħa tal-bniedem u jnaqqas il-fiduċja tal-konsumatur fil-flika li jeklu. E, L-Europa hija kuntenta ħafna u kburija bl-standards tal-annimali tagħha grazzi għal bdiewa tagħha. L-Unjoni Ewropea tiddefendi dawn l-standards permezz ta' ftehimi ftehimiet ftehimiet kummerċjali. Din hija reazzjoni allura għall-użu prudenti tagħna tal-antibiotiċi fil-mediċina eh, veterinarja u anka l-ġbir ta' data komparabli u dettaljati tal-użu tal-antibiotiċi fl-istati membri dal-miżuri u ma meħtieġa. Jekk aħna rridu nkunu attenti u jekk aħna rridu naqsu l-resistenza antimikrobjali. il bdiewaj jkollhom iżommu il-prattiċi tajbin agrikoli dal-regolament għandu dimensjoni tas saħħa pubblika għax maġemp il-benessri u s-saħħa tal-annimali se jkun hemm impatt 25 miljun ruħ. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Sinjura, taċċetta blue card. Blue card? Taċċetta, Iva? Oh, yes. Iva. <clears throat> jekk joġbok. Grazzi tal ċettajt il-mistoqsija. Sinjura Petir, rintet tajt u tinfasizza li importanti li nċildu kontra l-konsum eċessiv ta', ta mikrobiotiċi. Imma miex il-politika agrikola komuni tal-Unjoni Ewropea li qed tefavorixxa xi għamet kollox biex tbiddel l-industrija tradizzjonali fejn l-alf eh, dejjem qed jaggrava u l mart dejjem qed jikber u għalhekk periklu għas-saħħa tal-bnedmin. U għalhekk dan ir-rapport fuq is-saħħa tal-annimali mhux qalibi biex isnaw ngħidu għandna eh, kuxenza safja meta mhux il-każ għax falliment kbir man naħa tal-Unjoni Ewropea. Please. Tweġiba Boxing signora. il-CAP huwa l-iktar politika twila u ta' suċċess fl-Unjoni Ewropea. Allura ma nistax naqbel ma dak li qed tajt. Apparti dan, il-bdiewa tagħna qed jużaw antibiotiċi b'modi differenti u dan ir-regolament se jgħinhom jissuktaw jużu l-antibiotiċi kif kif suppost jużawhom. Qed nitkellmu fuq kwalità tal-ikel dak inkonferma mat mill-imsieħba tagħna fil-kummerċ xogħol li ikelli jkun ġi prodott fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna rridu nżommu daw il-livelli għolja ħafna, rridu nużaw l-antibiotiċi b'mod attent ħafna. Grazzi il sinjura Deputata Klara Eugenia Gawgiljera Garzija. Nixtieq nirringrazzjak, President. U jiena nixtieq ngħid ministru sodisfatta għax meta noħorġu bl-ewwel qari ta' din il-plenarja u fid-debattitu jina nittama li kunem l-approvazzjoni definitiva għal dak li dak dan suġġett huwa tant importanti fid-dawl tal-pak u riforma tagħha. Għax is-saħħa ta' annimali huwa suġġett importanti u attwali ħafna. Speċjalment fid-dawl tal-importazzjoni. Jan nixtieq nifraħ sow nixtieq ngħid prosit l-Sinjura Polsen li ħadmet magħna u s-sur Selimovis ukoll għal eh, riżultat ta' dan il-ħidma tagħhom. Nixtieq infakkar it-ħassib li hemm mħabba din ir-resistenza mikrobiotika, problema għalina il koll fejn hemm bżonn li jkun hemm avvans fis-servizzi veterinarji u ngħid fl-aħħar mill-aħħar illi din hija leġislazzjoni illi għandha aspetti importanti ħafna u nagħlaq bil-prioritizzazzjoni tal-mart sanitarju u regolamentazzjoni tal-intraċċabilità. Grazie ħafna, President. Grazie Grazie ħafna lilek. Issa, il-deputat Anna Maria Korezza Bilt, minuta kjoġbok, Signora. Den nu julhälsolagen, det är ett framsteg i dan jina kontenta ħafna nisma dan il-regolament, dan huwa pass ħafna l-qoddim, għaf dak li għandu xaqsam ma saħħa tal-annimali, il-rezistenza antibiotika kienet ta' tkun importanti ħafna anka għas-saħħa tal-bniedem. Jina nilqa ħafna dan il-regolament li qed jaqgħad dan il-punti kollha is-saħħa tal-animal ma' s-saħħa tal-bniedem anka naraw l-importanza tal-prevenzjoni tal-mart li jittieħed u importanti wkoll li nissimplifikaw ukoll ir-regolamenti f'dak li għandu x'jaqsam malat tal-użu tal-antibiotiċi u importanti li jiġu kurati b'antibiotiċi biss dawk l-annimali jkunu morda u importanti importanti u li jkun hemm regoli sempliċi biex jiġu rispettati minn kulħadd u anke l-bdiewa tagħna jkun jistgħu jikkompetu fuq bażi komuni u importanti għas saħħa tal-bniedem u dik tal-bniedem. Grazzi ħafna taċċetta blue card sinjura mill Revoli Dess li huwa kollega tal-grupp l-istess grupp politiku tiegħek, eżis kollegi. Taqbil mijaj illi fil-medicina veterinarja aħna għanna dokument, ħtiġijiet dokumentari stretti ħafna u daw għandhom jiġu jitwessaw għal medicina tal-bniedem fejn iktar antibiotiċi jintużaw minn dawk fuq l-annimali. Grazzi, surdes, Iva, kifett ħafna nies verament huma mħasbin fuq l-użu eċċessiv ta' antibiotiċi kemm fl-annimali kif ukoll fil-bnedmin. Dan ir-regolament huwa mhux biss huwa fuq l-annimali imma huwa marbut eh, u bbażat fuq ix-xjenza illi jista' jiġi trasferit bil medicini u l-antibiotiċi li jinnataw lill-annimali li jistgħu jiġu trasferiti għal bnedmin għalhekk huwa daqshekk importanti. Grazzi. Tak. Grazzi, qed jgħid il-President, u issa ngħaddu għal Ricardo Saraw Santosh li kjoġbok għal minuta. Signor President, Signor Kommissarju, Komissarju, grazzi President, tal-kelma l-istrateġija għas-saħħa tal-annimali għandha għal prevenzjoni u l-monitoraċ ta' mar tal-annimali b'attenzjoni għal rezistenza mikrobjali. Din hija kwistjoni ta' saħħa pubblika meta naraw kemm il-darba il-frekwenza ta' kemm dal-mart jidher fost il minn ukoll. U anka permezz ta' studju li twetta fiċ-Ċina u publikat mill-review prestiġjuża fl-2015 il-mod kif aħna niffaċċjaw dan huwa għal rridu nimonitorjaw karatteristiċi tal-produzzjoni fil-parti differenti tal-Unjoni Ewropea, speċjalment eh, posti f'lokalitajiet fej jiġu permessi, fej mart fost l-animali jiġi permess li jiproduċi ruħi u jittieħed meta u dan importanti u koll meta aħna niġu biex eh, aħna nitkellmu fuq eh, fuq eh, ftejmit ma' pajjiżi terzi kellim li jmiss għanna żewġ tħassibijiet li jiġu sottomessi minn konstituenti tiegħi lil membri tal-Parlament Ewropew l-ewwel it-titjib tal-benessri ġenerali tal-animali u t-tieni il-kwistjoni ta' l-animali ta' triq l-ewwel dwar l-ewwel fuq dan il-Mart bħal Mart tal-bniedem daw ma jirrikonoxxux ordnijiet anka fir-Renju Unit mhuwiex mm, nieqes minn daw għandna bżonn qafas qawwi Ewropew biex nirreaġixxu biex nirrispettaw regoli komuni fil-każ ta' Mart u ta' tixrid ta' Mart dwar tieni kwistjonijiet il-kontroll ta' Mart fost popolazzjonijiet ta' animali eh, ta' triq mhux inqas importanti għandna hemm responsabilità fost l-awtoritajiet nazzjonali kif kollha trattament uman ta' dawn it-tip ta' annimali. Allura naraw l-Unjoni Ewropea li tagħti delivery f'dak il-każ ta' dawn l-annimali u għalhekk fl-Unjoni Ewropea hija tajba l-annimali daqskemm jitajba għal bnedmin. Uh, thank you. Now it's time for uh, ah, blue card. Ah, għandek blue cards. Se toħoda? Mr. Brennan, do you accept the blue card? Taċċetta, Sur Brennan. Iva? Le. is signora Grabini, Miss signora Grabini. All right, skużawni, Iva, naċċetta. Grazzi ħafna xtaqt nipoġilek mistoqsija oġobni ħafna dak li eh, tinti fuq klieb fit-triq għax dinja eh, fil-qalba tal-kwistjoni, forsi għana l-koll għan esperienzi differenti ħafna ma l-mistoqsija tijan jaddi li ġeja. Kif nisow jirnexxielna il kwistjoni tas saħħa ta' daw il-klieb fit-triq? Hemm xi ħaġa fir-rapport għax dinja mm, problema kbira mhux biss l klieb li għandhom jgħixu e, e, fil-familji u għandhom trattament. Dinja mistoqsija għalik. Le tfisser iva? Leja mistoqsija tajba. Ovvjament, il-klieb mhumiex konxi tal-arranġamenti ta' Schengen u allura aktarx illi jaqsmu l-frontieri kif iridu huma u dan huwa l-każ mal-Unjoni Ewropea kollha. Allura l-importanti hawnhekk huwa aħna li għandna bżonn naħmu flimkien pajjiż pajjiż mal-Unjoni Ewropea kollha għax jekk pajjiżi b'mod individwali jippruvaw jiffaċċjaw il-kwistjoni ta' klieb fit-triq mhux se jkollhom suċċess billi naħdmu flimkien li ju ovvja fuq livell Ewropew. Nistgħu nitkellmu fuq annimali li jgħixu fit-triq u li huma assoċjati ma' ċerti mal. Grazzi. Kalim Kadenbach. Onorevoli Limes. Grazie ħafna, President. Sur Komissarju, fl-aħħar diskussjoni li kellna, isna eh, aħna kien hemm min ċaħat illi dawn affarijiet huma affarijiet tal-Unjoni Ewropea imma kompetenza maqsuma tal istati membri fl-Unjoni Ewropea għax ma nistawx ikonna politika tas saħħa li hija maqsuma mill-Istati membri, imma hemm bżonn illi ikun hemm politika komuni. Walek, dan f'dan il-pakkett għall-annimali biex nevitaw illi jinfirex il-mart ek nuru illi nistaw ikonna approċ komuni u għalek hemm bżonn ta' servizzi veterinari, provvisti veterinari u prassi veterinari li hemm bżonn ikunu monitorati u kontrollati fejn leġislazzjoni komuni hija meħtieġa fuq livell Ewropew. Għal beħ ta' mediċini veterinarji għax l-annimali qed imorru minn posta l-liħu fl-Ewropea u hekk nixtiequ. Iġifieri hija kwistjoni ta' sikurezza pubblika u ta' saħħa pubblika u hekk inkunu nistgħu nippromuovu benessri tal-annimali. Grazzi ħafna, Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna, Sur President, biex nigarantixxu livell qoli ta' sikurezza pubblika u ta' saħħa pubblika l-ewwel net għandna bżonn nieħdu miżuri ta' prevenzjoni għal dak li huwa il-mart tal-annimali Għanna bżon għal daqstant nitrattaw l-alf tal-annimali u nizguraw il-saħħa pubblika qatt ma tiġi milquta negattivament. Għalhekk għandna bżonn niżguraw illi in-nies illi jaħdmu f'dawn l osma dejjem jagħmlu prassi tajba. Għanna bżonn niżguraw ukoll ikun hemm avas legali simplifikat fil-Unjoni Ewropea għal dak dik li għal protezzjoni tas-saħħa pubblika u tal-annimali kif ukoll trattament etiku tal-annimali. Għanna bżon nizguraw u koll jkunem alf adattat użat. U il-mos mill-Fajrom u mit-Turkija jiġu verifikati qabel ma jiġu esportati lejn il-Greċja. Bosta partijiet mill-Greċja hemm annimali morda illi ġew importati u il-Greċja li diġa qed tibati taħt il-memorandum obbligati jimportaw dawn l-annimali u lek dinija ta' dan huwa periklu għas-saħħa tal-bniedem. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Limis, grazzi ħafna President. Grazzi. Aħna għanna lista twila ħafna ta' mar tal-annimali illi huma ta' ħsara għal benessi tal-annimali kif ukoll għas-saħħa tal-bniedem, pereżempju l-mad cow disease waħda minnhom l-influenza ta' tjur kif ukoll swine fever illum kollha huma teddida għal saħħa tal-annimali u għas-saħħa tal-bniedem. U għalhekk din ir-regolamentazzjoni hija waħda tajba għax twaqqaf bilanċ tajjeb bejn il-benessri tal-annimali u s-saħħa tal-bniedem. Nemmen illi ek ikonna regolamentazzjoni iktar effettiva għas saħħa tal-annimali kif ukoll għas-saħħa tal-bniedem u lek jiena nemmen li l-Kummissjoni għandha bżonn tagħmel dak li tista' biex dawn ir-regolamenti e, jiġu trasposti fliġi fl-Ewropa kollha kemm u jiġu implementati mill-imsieħba tagħna fejn aħna nimportaw il-prodotti. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Limes. Il-fatt, Sur President, illi hemm riskju eh, li tfaqax xi marda tal-annimali eh, dejjem qed iżdied. Għanna kif għadna l-African Swine Flu u mart ieħor preżenti fuq il-kontinent għana hija ħasra kbira illi l-Unjoni Ewropea naqset b'10% il-fondi disponibbli għal ġlieda u l-erda ta' dawn Eh, eh, dan il-mart l-annimali meta suppost namlu ferm iktar għamħabba l-sfidi tal-globalizzazzjoni. Ovvjament, aħna nilqaw dejjem min jitkellem imma għanna bżon għaddu għall-azzjoni u għanna bżon nipromovu l-agrikoltura intensiva u pero ma ninjorawx il-livelli kollha ta' TTIP għal dak li huwa l-konsum tal-annimali, dak u importanti dak li namlu hawnhekk ikun li li kieku tismawna u ma noqodux naħlu l-ħin. Grazzi ħafna. E, L-Onorevoli Polczak. Pane předsedo, za udělení. Grazie ħafna, President. Jekk president Obama biddel resistenza mikrobiotika għal waħda mill prioritajiet tal-aħħar termin tal-leġislatura tiegħu aħna għandna bżonn ukoll nirrispondu fuq din il-kwistjoni huwa neċessarju illi naraw kemm hija kemm huwa importanti din is-suġġett fit-trobbija tal-annimali u l-konsum tal-annimali. Statistiki huma wkoll importanti sa l-2015 xi 130 elf tonnellata ta' mikrobiotiċi ġew użati mill-annimali ġifiri xerban elf kull sena. Din hija kwistjoni ovvjament illi tolqot drittijiet tal-annimali, drittijiet tal-bnedmin kif ukoll is-saħħa tagħna lkoll. Għandna bżonn nipproteġġi mhux biss l-ambjent imma wkoll drittijiet tal-konsumatur li ma milquta minħabba eh, dan l-abuż tal-mikrobiotiċi. Grazzi ħafna, President.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 il-saħħa tal-animali u s-saħħa eh, tal-bniedem. U anki dak il-mart li jista' jiġi trasferit dan huwa suġġett importanti immens mħabba is-sigurtà u t-teddida s-sikurezza tal-annimali u tas-saħħa għandna bżonn nużaw il-mikrobiotiċi b'mod responsabbli. Għanna bżonn inkunu iktar konxi tar-riski li huma relatati mal-mikrobiotiċi u jinettama u kol illi dan iġi konsidrat u kol fil-liġi futura. Grazzi ħafna, President. L-aħħar kellima kienet l-Onorevoli Lerner. Issa, fisem il-Kommissjoni Ewropea, il-Kummissorju Andrew Kaitis. Grazzi ħafna, President. Onorevoli membri ta' din il-Kamra. Nawenet nishtiq najt kamina grat l rapporter eh, Silmovic, shadow rapporters u it-tim za' xintkom ta' so ħdimtu ħafna. Fimna 100% il-punti li u l-inin prioritajiet tal-rapporter Xuħut minnkom tkellimtu fuq il-kwistfatazzjoni ekonomika aħna nafu sowi il-parametri ekonomiċi illi jistaw ikollhom il bħala konsekwenza eh, li kun ta' perikolu fuq l-annimali. Tkellimtu fuq il-klib li mandomx sit nsibuhom fit-triq u issa aħna na regola għall-identifikazzjoni ta' dawn il-klib kif ukoll tal-qatates u ta' annimali oħra ta' djar. U għalhekk Ek dan huwa qafas legali basiku kif ukoll l-identifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-annimali. Ir-regoli huma iktar speċifiċi għall-speċi fejn ir-regoli ta' identifikazzjoni u, u reġistrazzjoni diġa huma previsti. Issa b'din ir-regola qegħdin nippreveda li lin fir-reġistrazzjoni ta' speċijiet oħra pereżempju il-qtates, il-klip u oħrajn fejn hemm esiġenzi partikolari li forsi ma jsistux sissa il-ħtieġa għal daqstant li konna qafas futur leġislattiv se tiġi analizzata mill-Kummissjoni fis-snin wara l-adozzjoni tal-liġi l-ġdida. Di liġi fuq is-servizzi veterinarji aħna impenjati biex niddefendu l-benessi tal-annimali kif ukoll is-saħħa tagħhom. Dan huwa punt importanti ħafna li urejna kemm importanti anki fid-dibattu tista' fuq il-kamp ta' applikazzjoni din nitkellmu fuq dawn il mikrobiotiċi li jistgħu jkunu trasferiti lejn il-bniedem. Aħna sibna soluzzjonijiet eh, ta' kompromess matul in-negozjati tagħna u ir-rabtiet li jistgħu jeżistu wkoll bejn il-benessri tal-annimali um u saħata bidna ma tantx kien faċli li nsibu ftejn mal-Parlament Ewropew, imma il kummissjoni taf u tirrikonoxxi kemm hija importanti l-Parlament Ewropew is-saħħa tal-annimali u aħna ħriġna b'stqarrija biex ngħidu li aħna impenjati biex eh, ntejbu li beness l-annimali aħna naki żviluppat ħafna fuq il-benessi tal-annimali għal sensila sħiħa ta' annimali għal benessri tagħhom ġifiri għadin nitkellmu għalnek fuq eh, bejjem differenti u l-leġislazzjoni tkompli tesisti. Xuħut e, eh, tkellmu fuq ir-resistenza mikrobiotika din hija ħaġa importanti ħafna għalija u għallek din ir-resistenza eh, per eżempju għal mikrobiotiċi xindaqit l-qasbiġ veru qabel fuq fil-leġislazzjoni ma fil-leġislazzjoni futura fuq il-prodotti veterinari u dak medicinali inkunu nistaw ikonna bażi solida negozjati u noħorġu b'stqarrija fejn aħna nipanjaw ruħom biex noħorġu b'rapport fuq l-użu ta' prodotti antibiotiċi għall-użu tal-annimali fid-dawl ta' data li huma disponibbli u ġejjin minnaħa tal-istati membri. Nala unajt, Grazzi, grazzi għall appoġġ ta'kom tal-li wasaltu għal ftejjin fit-tieni qari f'rapport illi jippermetti tassow illi nkunu nistaw natu beneficju maġġel għal dan il-fajl. Grazzi. Thank you much indeed, Mr. Commissioner. Grazzi ħafna. Komissarju, sanaddu għal rapporter, Issur Salimovic. Låt mig bara Grazie, Hafna. understryka hur viktig den är. Grazie. Grazie għall-opinjonijiet tagħkom. U tal-li għettu li huwa importanti ħafna li niddiskutu dan is-suġġett ja l-ewwel darba li qed naraw ir-rabta bejn is-saħħa tal-annimali, il-saħħa tal-bniedem u l-ikel. Dan jista' joffri strument aħjar biex inkunu nistgħu nittrattaw il-mart eh, tal-annimali fil-futur. U importanti li narfu x'inhu il-mart biex inkunu nistgħu nevitaw. Hemm ukoll ħafna flus li nistgħu nifrankaw jekk innaqsu eh, l-ispejjeż tal-mediċina għax ikunu qegħdin jintużaw inqas. Jekk dan ir-rapport se jiġi approvat għada dan ser ikun pass importanti fil-kontra rezistenza tal-antibiotiċi kemm għall-annimali fkoll għall-bnedmin u ser jgħinu koll l-ambjent tagħna. Jiena kuntent li eh, ħafna organizzazzjonijiet mm, urew l-appoġġ tagħhom mill-Assoċjazzjoni tal-Veterinari Ewropej għal dawk li kabru l-annimali, ħafna minnhom appoġġaw dan il- um, din regolamentazzjoni għal daqstant u importanti li l-Parlament għada japprova maġġoranza kbira. Nirringrazzjakom għal l-appoċ ta'kom, nirringrazzja l-rapporters, l-xedaw rapporters, l-Kommissjoni u l-daw kolla li eh, kontribuxxew għal dan ix-xogħol um,